Malu, u nistaw naddu mill-ewwel għal-votazzjonijiet. L-ewwel net għan votaw fuq il-każ ta' Ai Weiwei. Għandna sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni u ħanibdew bil-mozzjoni konġunta paragrafu anzi emenda numru 2 jgħid il-President. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Votazzjoni maluqa. Adottata. Issa naddu għall-emenda tlita għal darboħra votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata. Issa nivvutaw fuq rezoluzzjoni kollha kemmi dawk li huma favur jollu idejhom kontra favur nerġgħu għallu idejkom ħudu paċenzja il-President kontra astenzjonijiet adottata. Mhix votazzjoni nominali. Le, jgħid president Mela adottata. Issa Naddu għattini punt fuq l-agenda tagħna il-Gvern Tibetan eżiljat għal darboħra nivvotaw fuq sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni u nibdow l-ewwel bil-mozzjoni riżoluzzjoni preżentata mill-grupp tal-EFD. U għalhekk dawk li huma favur jollu jdejhom. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa naddu għal Mozzjoni konġunta riżoluzzjoni għandna l-ewwel net il-votazzjoni fuq l-emenda numru 2 u għalhekk dak li huma favuri l ideo Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiċ. Namlu verifika tajjeb wisq. Verifikaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. U m'għaddiċ. Bżoġ voti, ġifri kelli raġun, jinti president. Emenda numru wieħed issa. Dawk li ma favur, kontra, astenzjonijiet, namlu verifika, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa. U d-darba għaddit. Nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemmi, dawk li huma favur, kontra, astensjonijiet, il-vot jaddi. Għaddit, mela, l-aħħar votazzjoni għallum hija l-votazzjoni fuq seba mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq Zimbabwe u għal darboħra nibdow mill-mozzjoni riżoluzzjoni mresqa mill-grupp EFD. Dawk li huma favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Issa għanna l-mozzjoni konġunta, rezoluzzjoni, nibdow bil-paragrafu numru 10, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Premessa L, dawk li huma favur, jollu idea, kontra, astensjonijiet, adottata wkoll. Issa ħajkonna votazzjoni ħarija fuq riżoluzzjoni kollha kemmi u votazzjoni nominali din id-darba. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tagħmel xogħlu, kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. U ġiet adottata maġġoranza kbira. Dek dan itemm il-votazzjoni u temm il-dibattitu tal-lum fadalli xi stqarrijiet miktubi miktuba bitċek u ħanaqrom bitċek. Il-minuti tal-laqa tal-lum u l-ofsenar